fuq it-Taġikistan, is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin. L-awturi eh, natu l-mikrofonu lilhom. Hawtala. President, il-Taġikistan hija l-iktar waħda f'ira mill dawn il-pajjiżi. U rridu nkomplu nappoġġaw l-iżvilupp soċjali u ekonomiku fil-pajjiż, però rridu koll. Nfakru l-pajjiż fuq l-obbligi Eh, tal-ftejm ta' kooperazzjoni u l-kooperazzjoni għandha tkun ibbażata fuq valuri u l beraħ propju l-beraħ, id-dialogu ta' drittijiet umani bejn id-Taġikistan u l-Unjoni Ewropea, il-Parlament diġà sta jibat messaġġ importanti fuq id-dialogu ta' drittijiet tal-bnidem u nistaw aħna nikkonkludu illi situazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem deteriorat ċerti liġijiet ġodda illi poġġew sanzjonijiet fuq l-NGOs u rajna anki eh, liġi fuq il-prassi legali, fuq il-pratika legali eh, li edha tkasbar il-professjoni legali. U għet naraw anki priġunieri politiċi li għet jiġu eh, kondannati anki għal raġunijiet politiċi ovvi ma nix naċċettaw laqas li ġida kontra terrorizmu li hija kwistjoni reali issir billi e, bil repressjoni tal-drittijiet tal-partiti demokratiċi. Irridu nappoġġaw id-drittijiet tal-partiti tal-oppozizjoni u tas-soċjetà ċivili. Issa nisimgħu minant l-Onorevoli Corrao. Grazzi, President. Jiena kelli ċans Eh, immur eh, fil-Taġikistan bħala membru tal-missjoni eh, tas sena li għaddit. Dan il-pajis hemm tendenza totalitarja għawija, <coughs> b'repressjoni tal-partiti politiċi o tal-oppożizzjoni li memx possibilità ta' assoċjazzjoni u ta' kritika, hemm krit kontroll tal-medja u koll qawwi E, aħna għanna ftejim ta' partenarjat maħħom e, u marbut ma' ċerti miri u dawn il-miri ma ġewx miksuba u bil-referendum e, kostituzjonali li sar f'Mejju <coughs> il-President Ramon naħħa il-limitu tal-mandati u waqqaf u podġa il-possibilitajiet biex it-tifel tijaw jissuċedih. Eh, aħna ma nistawx naċċettaw dawn il-priġonieri mħabba t-għemmin. Grazzi. Tanok. President, bħal ħafna stati post-sovjetiċi fit-Ġikistan eh, hemm situazzjoni traumatika, ġlida kontra sekolaristi u islamisti u mitu mit-telf persuna qabel ma wasalna għal ftejm ta' paċi tal-2000 eh, tal-1997. Eh, dak li qed naraw u huma l-istess abużi li smajna fil-libera ċivili. Ramon eh, ilu president issa tiret mandat u hemm arrezzjonijiet għal pożitturi politiċi Eh, hemm eh, attakki fuq is-soċjetà ċivili u, u ġurnalisti u Taġikistan dejjem tersaq lejn ir-Russja. U bħala membri tal din il-federazzjoni et għanna ftit speranzi li Taġikistan timxi lejn il-punent fuq dak li għandu xaqsam ma' riformi demokratiċi. Panzeri, grazie President. Sena ilu l-Parlament Ewropew id-denunċa dan l-ambjent li fih għamlu elezzjonijiet għal-Parlament ta' Taġikistan. U f'Mejju kien hemm referendum biex jibidl il kostituzzjoni u permetta il-President Ramon e, e jista' jkompli kun President li uġġajlu President mill-1992. Illum hemm każijiet oħrajn gravi e, ġudizzjarji. U b'din ir-riżoluzzjoni il-Parlament qed jitlob illi nerġgħu ndaħlu l-legalità u mbagħad il-ftejn kommerċali li għandhom jinkludu kondizjoni ċari, libertà ta' espressjoni, protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. dan huwa eh, dan huwa dmir tagħna fir relazzjoni ma' dan il-pajjiż. Eh, Sir Kellem, grazie ħafna sitt snin ilu kien hemm il- eh, ftejn ta' <coughs> fuq il-paċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Taġikistan dan għaddaħal fis-seħħ. Għawnek maħdix għed nitkelmu dwar il-kummerċ u l-artiklu 2 jisħaq fuq il-prinċipji ta' drittijiet fondamentali li jitratta l-politika interna kif ukoll esterna llum hemm messaġġi ta' tħassib fir-rigward tal-suppressjoni tal-oppożizzjoni, repressjoni tagħha eh, fejn hemm tnejn minnhom li spiċċaw omor ħabs qed nisimaw dwar l-arrest u e, e, l-avukati it-tielet raġuni ta' tħassib hija l-użu tal-tortura. Waqt nifmu l-importanza tal-relazzjoni kummerċali u politika dan għandha tkun din għandha tkun marbuta mal-drittijiet fondamentali u l-libertajiet fondamentali u bekk et insejjaħ li jes biex jimmonitorja il-dritt tal-assoċjazzjoni u il-dritt tal biex ikollhom il-partiti politiċi u drittijiet oħra. Grazzi, President. Fatt li l-Unjoni Ewropea għandha interessi ġew strateġiċi f'reġjun ma mandu qatt jiġġustifika appoġġ inkondizzjonali għal dawk li jmexxuh il-pajjiż għaliex dan l-appoġġ u mbagħad issir kundanna għal dawn in-nies. U dan huwa l-każ ta' Taġikistan li fejn bil-pretest tal-ċlieda kontra terrorizmu il-gvern qed jirreprimi l-oppożizzjoni hemm provi ta' violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, il-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea Taġikistan irridu jkunu bażati fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, protezzjoni tan-nies u l-soċjetà ċivili organizzata jew ma ninsewx li l-inklużjoni soċjali u l-politiċi eh, redistributivi ta' koezjoni soċjali ma meħtieġa biex tieqaf l-estremizmu violenti u biex tieqaf il-violenza ta' kull tip mingħajr ġustizzja mhux se tieqaf il-violenza. Aħna għandna responsabilta illi nbidlu r-wol li l-Unjoni Ewropea għandha fid-dinja biex inkunu koerenti aħna mannix inqisu li Taġikistan pala eh, parti minn puzzle, mannix inqisu l-interessi eh, tana li jikondizjonaw Eh, u ħalluna nal għajnejna għal ksurijiet ta' dritti tal-bnidem. Onorevoli Kjuċuk, grazie ħafna President, Komissarju, kollegi. Iżjed relazzjonijiet politiċi u eh, kommerċali huma importanti għall-Unjoni Ewropea ta' ġikistan u għasieħeb importanti ħafna fil ta' strategija tal-Azja ċentrali fejn irridu nipromovu il-kuntatti bejn il- Eh, dan reġun l-Unjoni Ewropea l-Taġikistan hija importanti fil-gwar tal-ġlida kontra terrorizmu fundamentalizmu il-pajjiż ilu jfittex għal eh, identità demokratika 26 eh, sena iżda il-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem qed iddur għall-ar impressjoni kontra l-medja, kontra l-oppożizzjoni u kontra l-avukati ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, kienem akkużi politiċi u legali eh, u il- minn avukati u eh, tal-medja li spiċaw fil-ħabs jina tinsejjaħ l-autoritajiet tal stan biex jinħelsu dawn il-priġunieri u li għandhom jirrispettaw id-dritti tal-bnidem u jgarantixxu id-dritti tal-bnidem. Mela, għal-PPE issa l-Onorevoli Statina. Signori, fl-1992 il-gwerra ċivili spiċċat fit-Taġikistan u ħallit eh, xi 30,000 orfni. Jiena niftakar dan sew, għax fl-aħħar tad-disajnijiet jiena kont għamilt eh, dokumentarju fuq dan. Eh, Sadan it-tant dawn il-tfal kibru nittama li jistaw jgħajxu f'pajjiż fejn jistaw ikollhom kull libertà il-pluralizmu u l-ftuħ politiku huma konċetti li ma jeżistux hawnhekk hemmhekk. Nista' naraw dan fl-akkużi ehm, motivati politikament u l-ħabs għal diversi personaġġi temmek il-ftejm ta' paċi tal mat l-Unjoni Ewropea għandha jgħidilna li l-appoġġ għall prinċipji ta' demokrazija u drittijiet ta' bniedem huwa element eh, kruċali u bekk għandna nużaw dan l-qafas biex ngħinu dawk li jintefgħu il-ħabs mod inġust. Grazzi għal eh, fisem il-Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli eh, Lauristin. Grazzi. Grazzi. Grazzi President, Komissarju. Fil-kwart ta' Taġikistan. Dan huwa wieħed mill-pajjiżi fid-dinja li fl-aħħar snin um, ehm, niżel iżjed u iżjed fit-tet totalitarizmu. L-Unjoni Ewropea bagħat lajnuna Taġikistan iżda ma nistgħux ndawru wiċċna fuq il-fatt li l-elementi demokratiċi kollha kemm huma waqfu eh, fit-Taġikistan għandna niżguraw illi eh, ikun hemm il-ħarsien indipendenti tal-liġi hemmhekk u sa, meta ma jkunx hemm dan fil-post u hemm u dawk li għandhom jiġu imħarsin legalment eh, qed jiġu attakkati hemmhekk Dan huwa periklu, dan huwa sinjal ta' periklu. Aħna nistgħu nara. Illi qed nenfasizzaw li min iwettaq il-vjolenza ma jistax jiġi ġustifikat. Dawna ma jistax jiġu mħarsin. Id-dritti tal-nidem għandhom jiġu mħarsin u l-istrumenti ħżina ma jistawx jintużaw nittamaw li rappresentanti tal-Unjoni Ewropea juqodu attenti f'dawn il-negozjati. Ikkellim li jmiss. Grazzi ħafna Taġikistan huwa għallif għar pajjiż fl azja jiddependi mir-Russja u miċ-Ċina, jisħobija. Għawnek għanna ħafna eh, fondi strutturali li se jmorru lejn dan il-pajis. U barra minnek, Aħna għanna nitkellmu biċ dwar dak li qed jiġi hemmhekk il-proibizzjoni tal-partiti, il-mexxejja tagħhom jintefgħu il-ħabs, l-oppressjoni tal ripressjoni fil-rigward tal-libertà tar reliġjoni eċetera, eċetera. Għanna l minoranza kristjana hemmhekk għandha il-kultura tagħhom qed et tiġi um, eliminata il-ċimitieri tagħhom qed jiġu um, um, id-denigrati għandna jkun għad-drittijiet tal bnidem li qed jiġu rispettati mod eh, fit-tul f'dan il-pajjiż. Sur Kelly issa. Grazzi President. Nasab li l-awturi ta' deskrizzjoni tajba ħafna ta' dak li qed jiġi fit-Taġikistan attualment u f'dawn l-aħħar snin taħt il-reġim tal-president tal attuali. Ovvjament għanna nikkooperaw mal-poplu ta' Ġikistan iżda għanna namlu pressjoni biex jintroduċu il-riforma, specialment fil-gwad tal-ibġiba tagħhom lejn l-oppozizjoni. Nifmu li għanna nġildu terrorizmu u l-korruzzjoni. Iżda għet jużaw din il-ġleda biex jitfaw fil-ħabs il-membri tal-oppozizjoni. Għanna bżon ta' regoli ġodda biex nħarsu il-libertà tal-kelma, etc. Għanna namlu pressjoni fuq dan il-gvern biex jgħamlu dawn il-tibdiliet u u biex l-avukati fil-ħabs jinħelsu. Sur Frunzolika, grazzi, President. Kollegi, Kommissarju, jiena naħseb li għandna interess qawwi biex nżidu il-kooperazzjoni ekonomika, soċjali u politika kif ukoll il-kooperazzjoni fil-paċi eh, sostenibbli fil-dan il-reġun. Iżda relazzjonijiet politiċi u ekonomiċi ma' taġikistan huma marbutin mill-viċin mal-qsim tal-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-, -tal, -tal, -tal u eh, eh, tal-libertà. U bekk insejjaħ biex inħelsu kull persuna li qiegħda fil-ħabs eh, għal raġunijiet politiċi. Ma nistawx imwarbu, ma nistawx imwarbu dawn il-fatti, dawn li jindefaw il-ħabs minħabba il-raġunijiet politiċi u tal-avukati tad drittijiet tal-medem, per eżempju, membri tal-oppozizjoni u il-raba tagħhom ukoll u r-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-medja, l-internet u anki l-espressjonijiet l-espressjoni tal-libertà tal-reliġjoni. Dawn l-attivisti tal-dritti tal-midem għandhom eh, jinħelsu jitħallew jaħdmu fil-libertà il-Kummissjoni għandha tindervjeni f'kull eh, mezz possibbli. Grazzi. Issa naddu għal kaċ tiegħi l-ewwel is-Sur Koken. Grazzi, Sur President. Et nisimaw xi ta' tħassib dwar il-numru sostanzjali ta' ta' persuni li ntefaw il-ħabs, avukati ta' dritti tal-bniedem, tal-oppozizjoni, eccetera Dawna għandhom jinħelsu. Il-Unjoni Ewropea investa fil- fid-dialogu tal-drittijiet tal-bniedem fit-Taġikistan u parti minn dan id-dialogu għandha twassal għal riformi, għat tnedija ta' riforma. Dina tapplika speċjalment għal ġudikatura indipendenti bis-sistema li taħdem ta' kontrolli u il-bilanċi. L-avukati għandhom ikunu permessi jirrappreżentaw il-klienti tagħhom dim il-rati u biss jekk ikun hemm akkużi kredibbli il-ċittadini ċittadini temmek għandhom ikollhom id-dritt tal proċedimenti ġusti dim il-rati. E, għanna l-grupp dedikat għal monitoraġġ tal-dritti tal-bniedem fil-pajjiż sar ħafna xogħol Iżda u għalu li għat fadal ħafna xisir. Eh, L-Onorevoli Marijas. Grazzi, Sir President. Taġikistan huwa pajjiż fqir ħafna fejn hemm ħafna oppressjoni ta' drittijiet ta' ċittadini, repressjoni ta' ċittadini. Is-soċjetà ċivili hija fil-mira tal-gvern u l-insara u koll huwa fil-mira tal-gvern. L-Unjoni Ewropea trid titlob illi terġa' jitwaqqaf stat ta' dritt id-demokrazija li jkun hemm id-dritt tal-oppożizzjoni li jerġa' jiġi stabbilit il-multipartitiżmu u l-libertà tal-kelma. Rridu nsegwu mill-qrib dak li jkun għaddej u naraw li jkun hemm implementazzjoni pratika tal-possibilità li jkun hemm partiti politiċi ġodda li jitwaqfu il drittiet tal bniedem iridu jkunu mħarsab tal-pajjiż naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha l-mezzi f'idejha tista' tagħmlu dan għamla għandha l-possibilità li tagħmel din il-pressjoni fuq il-pajjiż ta' Taġikistan. Is-Sir Polczek issa. Grazzi tal-li tajtni l-kelma. X'inhuma l-elementi ewlenin ta' dan il-pajjiż fit-Taġikistan? Eh, l-arrest ta' persuni, lejbin ta' persuni, anki tortura il-medja et eh, għandhom sarima fuqhom il-reliġjonijiet mhumiex ugwali qudiem l-istat. Dak kollu juri il-wiċċ reali ta' taġikistan jiena nammetti li l-Unjoni Ewropea għandha ftehim ma' dan il-pajjiż dan ftehim fih eh, tifsira strateġika iżda nixtieq insaqsi jekk dan il-ftehim għandu jkun ifisser iċ-ċaħda tal-iżjed fundamentali tad drittijiet fundamentali. Dawn l-elementi li jiena semmejtu. Jifisru li dan ifisser li nistaw nistaw nabbandonaw il drittijiet tal-midem f'dan il-pajis eh, jiena ma naħsibx. Grazzi. Issa, il-kelim li jmiss. Iva, jiena nappoġġa l-kollegi kollha dak li intqal għandna nappoġġaw l-Taġikistan biex timxi lejn demokrazija għalkemm għandhom 1000 km ta' frontiera mal-Afganistan. U għandhom problemi hawnhekk. iżda problema proċedurali jekk naqra l rezoluzzjoni minix qed nara urġenza hawnhekk il-każijiet kollha li semmaw Eh, huma antiki ħafna. Jiena parti mill-delegazzjoni għall-Azja Centrali għal diversi snin u eh, jiena għajt mal-President temmek u mem ebda possibilità għalija illi ikolli influenza fuq il-kidba ta' rezoluzzjoni u għalek fil-parlament għanna naħsbu bis-serjetà dwar dak li huwa arġenti u meta għanna ninvolvu delegazzjoni responsabli biex nizguraw li kunam hemm rezoluzzjoni aħjar illi tinkitem u il-kollegi li jafu l-pajis ikunu valuti. Nħedġeċ li dana jiġri, jekk il-delegazzjoni tikollom il-sens, jina nħedġeċ li dana jiġri. L-Onorevoli Castaldo. Grazie ħafna, grazie President jiddispeċi li najti li Taġikistan qed tidħol f'sitwazzjoni li aħna naraw li, naraw li frekwenti fil-, fil pajjiżi tal-ex li huma ex sovjetiċi għandhom pożizzjoni kważi gwerra ċivili bejn il-komunisti fil-poter u l-oppożizzjoni. U sfortunatament f'din il-taħwida tal-fqar, tal sigurezza tal-situazzjoni tal-Afganistan il-pajjiż huwa kompromess. Il-gvern partikolari għandu persekwita l-għamer persekuzzjoni tal-oppozizjoni u anki l-avukati tal-difensuri tal-ġusti tal mnidem U għalhekk jiena bħala ġurista u persuna mħarreġ fil-liġi jena ma nista' ngħid li ma nistax inħallu illi apparti persekuzzjoni inġusta tal-Partit fil li ġew kondannati għall-omor ħabs għanna persekuzjoni ta' dawk li jiddefendu id-drittijiet tal-nedem u għandhom proċess eh, ġust. Kollegi, jiena indur lejkom u għanna nitolbu iżjed fil-kwad taftej li għanna ma' Taġikistan. Il-klausuli ta' drittijiet tal-nedem għandhom jiefu li jkunu għandhom isiru realtà u mux biss inka fuq karta. Grazie, onorevoli Kastan. Grazie. Is-sur Sidenides. Eżis President, eżis kollegi, aħna edin għalissa naraw periodu ta' sew ta' sfida għal ġritti tal-bniedem f'Tiġikistan. Eh, waqt li kien hemm xi żviluppi pożittivi dan aħħar snin, pereżempju kien hemm l-attività tal- eh, drittijiet tal-bniedem mill-ombudsman apposta li nilqaw, pero għatem problemi kbar ħafna kwestjonijiet mikbar tħassib tagħna huwa dwar il-parteċipazzjoni politika u l-ħabsin eh, politiċi. fid 29 ta' Settembru 2015 partit tal-Ġaġikistan l-oppożizzjoni ġiet jusa bħala dikjata bħala terroristi u ġew eżiljati u kienem talba għat-trażin minna ħatana u fakkarna il-gvern fakkarni u fakkarna l-gvern tagħhom l-importanti li nħares in id-drittijiet tal bidem inkluż għal dritt għal smieħ ġust anki eh, fis-segwitu ta' operazzjoni ta' sekurta Il-ġimgħa li għaddiet il-Qorti Suprema Taġik ħarġi deċiżjoni tal-Qorti għal 13 il-mexxejja arrestat tal-IRPD IRPD għax żewġ każijiet omor il-ħabs fortunatament għal darbohra aħna għal minna istqarrija kritika pubblika bil wedna illi proċedimenti tal-qorti ma kienux trasparenti u kienu qed imorru kontra id-drittijiet tal-akkużat għal eh, smih ġust illi mhuwiex eh, konformi mal impenji ta' Ġaġikistan taħt il-liġi internazzjonali u kol fakkarna il-gvern Olandiż, eh, il-gvern, skużawni, ta' Ġaġik, illi Eh, ma jistax ikun hemm dan it-tip ta' reati kriminali li jiġu dikjerati kontra n-nies mingħajr ma jkun hemm provi. Jekk aħna ħajkonna proċess ta' tfassil tal-liġi li jkun miftuħ u trasparenti wasal għal inqas estremizmu politiku. U dan edni ħafna laqgħat ta' livell li minnux meta l-President Rahmun żar Brussell f'Diċembru l-2015. Fastana wkoll fil-laqa ministerjali fit-tmim tal-2015 ukoll u anki f'bosta okkażjonijiet oħrajn mod tar riċenti illum fil-okkażjoni tal-dialogu ta' drittijiet tal-bniedem bil-Unjoni Ewropea u Ġarkistan li sar Tuspande. fil-fema tiegħi l-azzjoni tal-gvern ta' Taġik Eh, għandhom il-potenzjali li mlaf naħsara lil eh, dan il-sistema politika ta'ġik. U dan mhuwiex fl-interess tagħna, il-politika tagħna tfittex il-stabilità politika u prosperità ekonomika. Aħna pala l-Unjoni Ewropea għadna fornitur lini ta' l-inuna tal-iżvilupp ta' kooperazzjoni kemm għat-Taġikistan kif ukoll għall azja ċentrali u aħna ser nissuktaw biex li npoġġu id-drittijiet tal bnidem u tal-priġunieri fuq net fl-aġenda tagħna l-Unjoni Ewropea jelesta li taħdem flimkien ma' taġikistan biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet ferm importanti. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie commissario, a conclusione della discussione comunico di aver ricevuto. Grazie, dan id-dibattitu. Għanna seba proposti risoluzzjoni.